La sessione è ripresa. Inkomplu bis-sessjoni tal-lum, l-odwa tajba li kulħadd. Ħudu poskom se jkollna ġurnata twila oħra ta' votazzjonijiet illum u allura bekk jekk joġobkom ejja nippruvaw naqdu dmirna bl-aktar mod effiċenti. Insellem il-Martin Schulz, il-President ta' qabli, nirringrazzjah għal ħidma tiegħu u nawguralu kif għamilt ukoll fil-laqgħa li kellna awguri għal karriera politika tiegħu issa f'pajjiżu l-Ġermanja. L-ordine del giorno. L-agenda. L-elezzjoni tal-Viċi Presidenti tal-Parlament Ewropew. Jiena irċevejt dawn il-kandidati pala nomini.